tistgħu tappoġġaw. Nirringrazzakom ilkoll. Issa immorru għal votazzjoni. Mela, deċiżjoni tal-Kunsill fuq it-twaqif ta' miżuri provizorji fuq eh, protezzjoni internazzjonali għal benefiċċju tal-Italja, il-Greċja u l-Ungerija. Jiena għandi xi emendi mill ifdd Il-grupp tal-IFDD ressa ċerti emendi għal-rifjut minn qegħdin taraw eh, fl-abbozz ta' riżoluzzjoni illi ġie mitlub il-kontrarju mill-IFDD. Qegħdin taraw hawnhekk dan rifless fuq il-lista tal-votazzjoni artiklu 2.1a emenda numru 5 mill ifdd votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 6. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 7 u kol votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa. Maddiċ lanqas. Issa emenda 8D votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 9 de votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. M'għaddiġ. Issa 10 de votazzjoni nominali wkoll, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. M'għaddiġ naslu għal eh, emenda 11 d votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kolħat vota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa immorru għal emenda 4 votazzjoni nominali, kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa maddiċ. Issa niġu għal proposta tal-Kummissjoni mill-ġdid, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. ħamsmija voti um, um, 370 favur, 134 eh, kontra, dit ovvjament tista' niġu għal bosta riżoluzzjoni, hawnhekk għandna l-emenda numru 3 li hija emenda konġunta minn bosta gruppi jekk intkom favur għajduna kontra astenzjonijiet għaddit. Issa għarċifazzjoni 2 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 2 favur Astenzjoniet. għaddiet. Issa rezoluzzjoni legislativa, votazzjoni nominali issa miftuħa. Kuħat vota? Iva, tajab, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Signuri, il-minuti tal-laqa ta' 16-17 ta' settembru